fiddem fil-ħabsta Franco u jiena nixtieq nad il-mikrofon l-Sur Costello għal żewġ min... Signora Costello għal żewġ minuti. Nishtiq nirringrazzjakom għad dibattitu għaw għal dan il-rapport vera importanti l-interess li jem fil-program feed u um, Naram vera importanti għal dawk li jattibatu il-faqar fl-Unjoni Ewropea nilqa il-fat li jem appoċ għal budget għal 1.5 eh, eh, miljon u issa nittama li dan il-messagġ ikun jista l lura li l-Kunsil dwar il-kwistjoni li l affariet ikunu volontarji u obbligatorji. Nixtieq niċċara ftit eh, kwistjonijiet għax forsi dawn il-klim obligatory u mandatory forsi mhumiex daqshekk ċari. Punt vera importanti li il- flus li jetemmek għal dawk li liktar huma zvantagġati jispiċċa fl-idejn dawk li huma liktar zvantagġati. Ehm, Ixar e, li għadda fil-kumitat aħna adottajna dan ir-rapport fuq eh, kif nistaw nigarantixxu li dan iseħħ. sarru xi emendi minn Aldje mu mill-ħodor u nixtieq nisħaq fuq xi ħut minn dawn il-kwistjonijiet l-ewwel qabel kollox sistema ta' notifika komplessa ħafna li tista' iddowem il-programm f'mument vera kritiku aħna tkellimna dwar ix-xar ta' jannar u nafu li dan huwa xhur vera diffiċli għal dawk li qed jgħaddu mill-faqar u nafu li hemm l-elementi li jistgħu jikkawżawhom dawn l-affarijiet. Punt ieħor importanti m'hemmx ridistribuzzjoni tal-flus l-istati membri li jixtri u dawna ikatru l-allokazzjoni għal l-ikel irridu jamlu dan permezz tal ISF jew l IRDF u l-allokazzjonijiet li jedna hemmhekk. Nixtieq ngħidilkom li l-organizzazzjoni f'dawk il-pajjiżi li mhux qed jipparteċipaw bħalissa fil-programm FEED vera huma dispjaċuti bil-programm tal-gvern tagħhom li qed jgħid li ma jistgħux jipparteċipaw. Il-rapport adottat mill-Kumitat Empl dan se jippermetti l-opportunità jekk se jkun hemm bidla fil-politika tal-gvern jew tal-gvern li stati membri se jkunu jistgħu jipparteċipaw. Għax kif għadna kif smajna minn il-Kummissarju dan il-fond qiegħed hemmhekk għal poplu għaċ-ċittadini mhux għal gvernijiet u dan huwa eh, hemmhekk għal dawk li tibatu il-faqar estrem. Nittama li il-Kummissjoni se tagħtina dan il-mandat b'saħħtu ħalli ninnegozjaw mal-Kunsill u nikkonformaw mal-miri tal-2020 li jnaqsu il-faqar bi 20 miljun. U grazzi ħafna. Grazzi nistgħu nagħlqu issa dan id-dibattitu. Iva, kien debattitu intensiv ħafna imqanqal kien hemm ħafna kellima involuti u qed nitkellmu dwar it-tip ta' dibattitu li jati il kredibilta lill lawla tagħna. Se nivvotaw aħna minnu fih il-voti ma fuq dan ir-rapport se jsir għada fil-11 Se nivvotaw fuq rapporti differenti illum u se nibdew aħna bil-votazzjoni daqs żewġ minuti jew tlet minuti oħra ġifieri ħanna ġġornaw ħalli bekk il-kollegi jkollhom l-opportunità jitlu ftin l-awla u jieħdu postom. Nixtieq l daw kollha li tkellmu eh, intkom eh, zammejtu mal-ħin allokat u għalhekk irnexxielna nalqu fil-ħin. Grazzi.